Okay, friends, we are unfortunately very few here. Eżis ħibbi. Il-ħakna il-ġurnata 24 tal-azzjoni ta' protesta l-amministrazzjoni għadha mamlet letta tentattiv sabiex issolvi il-konflitt. Anzi, wara 8 xhur ta' deliberazzjonijiet mal-Kumitat tal-Personal, is-Segretarjat issa ħarrex il-pożizzjoni tiegħu. Para konsegwenza aħna ser nżommu mal-politika tagħna illi nifqu mal-ħin skadat tal-laqa. Grazzi tal-attenzjoni. Nadu issa għal punt nejn fuq l-anġenta. Il-rapport dwar negozjat interistituzzjonali. Konxi li għanna negozjati għaddejjin dwar l-oxa u s-selofob kien hemm it-tielet laqa il-bira flaxija il Bilna fuq ħafna punti tekniċi però għatfada l-oħrajn li jridu jiġu eh, aħna ser inkomplu taħt il-presidenza Awstrijaka. Dialogu li jmiss huwa pjanat tal-10 ta' Lulju. Meta niġu għall-istabilment ta' avvas komuni għall-istatistika Ewropeja li għandha x'taqsam mal-persuni u d-djar l-aħħar trilogu sar fil-21 ta' Ġunju u wassal għal ftehim bejn il-kolleġislaturi. U da jikkonsidra wkoll il-limiti tekniċi u tar-riżorsi tal-istituti tal-istatistika. Il-votazzjoni fuq ir-riżultat huwa skedat mod proviżorju għal 11 ta' Lulju. Se jkollna llum l-interpretazzjoni, però il-koll konxi mill-fatt konxi mis-sitwazzjoni tal-interpreti Jiġifieri jekk ma jkollniex interpretazzjoni matul din il laqgħa se jkun possibbli biss illi niggarantixxu l-ikbar ħames lingwi ġifier Ingliż, Franċiż, Ġermaniż, Taljan u Spanjol. Aħna lkoll nafu x'inhi sitwazzjoni L-interpreti qegħdin fl-situazzjoni. Issa għandna taqsira ta' rapport ta' żjar ta' delegazzjoni fil-Kanada, Ottawa u Toronto f'April se sibu dokumenti taħt il-laqqa ta' Ample mit-28 ta' Ġunju issa l-aħħar punt. Ir-riżultati tal-aħħar żewġ laqgħa tal-koordinaturi ta' Ample huma wkoll disponibbli fost id-dokumenti tal-laqgħa għal dawk li jixtiequ jkunu jafu x'ġi deċiż. Punt lieta. Approvazzjoni tal-minuti tal laqgħa tal-24 ta' Mejju ta' l-2018 mem l-ebda oġġezzjoni tajjeb grazzi mela ngħaddu għal punt erba' fuq l-aġenda. Il-Orti Ewropea tal-Awdituri għandna preżentazzjoni fuq suġġett importanti ħafna għal dan il-Kumitat u naħseb għall kumitati kollha fil-Parlament Ewropew għanna briefing fuq l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi issa ser ngħaddi l-kelma lil Iljana Ivanova, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Nadilek il-kelma. Sinjura Ivanova. Grazzi ħafna Sinjura President, l-Odba Tajba, membri, dejjem ta' pjaċir li nkun hawnhekk tal-Kumitat anki kmini fil-ħodu għadha ftit żmien minn meta prezentajt il-garanzija żgħażagħ, però llum għandna wkoll suġġett importanti. Bi pjaċir nippreżenta prodott ġdid tagħna mhux rapport eh, tipiku bir rakkomandazzjonijiet u sejbiet, però briefing li eh, dokument analitiku mingħajr rakkomandazzjonijiet, però forsi xorta jisibuħ li sabiex eh, joffri kontribut għad-diskussjoni tagħkom. Dejjem naraw iktar nies li ifittxu protezzjoni mill-Unjoni Ewropea u ovvjament il-politika tal-immigrazzjoni qed tingħata aktar attenzjoni bejn l-2014 l-2017 kważi 3.7 miljun persuna applikaw għal azil fl-Unjoni Ewropea u dan huwa tliet darbiet iktar mill-erba' snin ta' qabel nies oħra jiġu fl-Unjoni Ewropea raġunijiet oħra sabiex jistudjaw, jinaqdu mal-familja tagħhom sabiex jaħdmu l-immigranti li huma dawk illi għandhom residenza legali fl-Unjoni Ewropea però m'għandhomx nazzjonalità huma ta' madwar 4% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-integrazzjoni u l-immigrazzjoni ovvjament huma marbutin flimkien. Numru ta' studju ta' studju rew illi l-integrazzjoni tal-immigranti twassal għal benefiċċju fuq termin ta' żmien twil dawk ekonomiċi, soċjali u fiskali għal pajjiż fejn huma jgħixu. L-integrazzjoni fis-soċjetà hija wkoll responsabilità tal-istati membri b'mod primarju. Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u hekk huwa limitat għal fat li toffri inċentivi u tappoġġa l-istati membri f'dan il-qasam. L-integrazzjoni xini il-ħtiġijiet ta' tipijiet differenti ta' migranti jistaw ikunu differenti. Integrazzjoni għandha bżonn ta' azzjoni f'diversi oqsma, per eżempju l-edukazzjoni, id-djar, impjigi. Għalhekk l-integrazzjoni tal-immigranti huwa eserċizzju ta' sfida għall-Unjoni Ewropea. Kolla kemmi anki jekk ma kien hemm l-ebda definizzjoni ċara fuq livell tal-Unjoni Ewropea fl-2004, il-Kunsill offra 11 il-punt illi jgħu taħt l-integrazzjoni tistgħu taraw fuq l-screens kif qed tilkom fil-bidu mhux se jkun hemm rakkomandazzjonijiet jew konklużjonijiet. Din hija biss dan huwa biss dokument ta' briefing illi eh, jitkellem dwar xi tisir minn l istituzzjonijiet fil-qasam tal-integrazzjoni. Din l-slide tqassar il-prezentazzjoni kollha din hija importanti għaliex tqassar is-seba' sfidi illi aħna identifikajna fl-analiżi tagħna. L-ewwel sfida hemm il-bżonn li naqsu d-dewmien Skont l-istudji, aktar ma jibda kmin il-proċess ta' integrazzjoni, iktar hemm ċans li jkun ta' suċċess. Ovvjament l-istati membri huwa fidejhom kif jimplementaw il-politika tal-immigrazzjoni fil-pajjiż tagħhom huwa għal dan ir-raġuni l-immigrazzjoni anzi l-immigranti jistgħu jiċċaqalqu mill-pajjiż fejn waslu għal pajjiż ieħor u bekk ikun hemm iktew dewmien fl-integrazzjoni. Hemm affarijiet oħra li dawmu l-proċess, per eżempju, dawmi fil-proċessar tal-applikazzjonijiet. Umbat, <clears throat> it-tini sfida hija dik ta' drittijiet ugwali u non-diskriminazzjoni. Ħafna stati membri ovvjament qed jagħmlu l-isforzi sabiex jaraw li l-immigranti ma jkunux diskriminati però skod ħarriġ il sar fl-2017 il-maġġoranza tal-Ewropej madwar 54% għandhom sentiment negattiv meta jieġu għall-immigrazzjoni ta' persuni barra mill-Unjoni Ewropea. Erba stati membri għalu illi l-attitudni tal-popolazzjoni aspettanti lejn l-immigranti għanda impatt negattiv fuq l-integrazzjoni tagħhom. Bħalma rajna f'inizjattivi politiki oħra hemm il-kwestjoni tal-finanzjament u l-evalwazzjoni tal-ħtiġijiet. Dan il-punt għadu mhux ċar f'dan il-punt għax hemm diversi programmi li jiffinanzjaw l-integrazzjoni tal-immigranti, però kien hemm żieda fl-immigrazzjoni u l-Unjoni Ewropea żiedet il-finanzjament b'5 biljuni u 115 miljun minnhom ġew indirizzati b'mod speċifiku għal l-integrazzjoni. Din hija somma kbira però l-amif biss għandu rekord ta' data fuq l-integrazzjoni nistgħu fil-fatt niverifikaw u nirrapportaw dwarha. L-ammont totali li ntaffaq mill-istati membri fuq l-immigrazzjoni ma nafuwix. U laqas nafu kemm ibbenefikaw immigranti. Però fl-istati membri fil-reviżjoni ta' nofs termin ta' għamif qalu li hemm bżonn ta' iktar fondi sabiex ikun hemm l-integrazzjoni tal-immigranti dawn il-politiki tal-integrazzjoni għandhom bżonn ta' evalwazzjoni tajba tal-ħtiġijiet u ovvjament irid ikun hemm finanzjament xieraq illi jasal fi żmien tajjeb. Però mingħajr estimazzjoni ċara, mingħajr sima ċara tal-fandi illi hemm bżonn fuq livell tal-istati membri u kif l-Unjoni Ewropea tista' tajn hemm ir-riskju illi dawn il-politiki jkunu neffettivi. Ir-raba sfida illi identifikajna toħroġ mill-pjantazzjoni tal-Kummissjoni għall-integrazzjoni tal-immigranti li ġiet adottata fl-2016. Kien hemm passi li l-Kummissjoni għandha tieħu u dil-pjantazzjoni wkoll jinkoraġġixxi l-Istati membri sabiex jiffukaw fuq miżura addizzjonali li jistgħu jieħdu fuq livell nazzjonali, però dawn il-miżuri ma jiġux monitorati mill-Kummissjoni u bekk għanda eh, abilità limitata illi toffri appoġġ addizzjonali l-Stati membri. Il-ħames sfida rridu nappoġġaw l-immigranti kollha ma kollha tal-politika xi stati membri għandhom politika ta' integrazzjoni nazzjonali oħrajn iddaħlu din il-politika f'politiki oħra, però mill-istħarriċi li għamilna rajna il-ħafna stati membri fil-fat ma jihdux azzjoni meta niġu għal xi gruppi ta' immigranti pereżempju żgħażagħ dawk bla stat, dawk in-nies mhumiex imdaħla fl-istrateġiji nazzjonali barra minn hekk ir-rapporti tal-istituzzjonijiet supremi ta' awditjari li aħna rajna jgħidu li hemm nuqqasijiet f'dawn il-politiki u importanti illi l-immigranti kollha jiġu appoġġjati fl-oqsma kollha tal-politika. Is-sitt sfida li identifikajna għanda x'taqsam ma' disponibilità ta' informazzjoni din hija sfida li naraw ukoll f'politiki oħra dan il-finanzjament, da tip ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea ma, ma jirrekjedix illi ikunem verifiki madwar terz ta' dawk li rispondew għal istarriċ tagħna qalulna illi ma jużawx indikaturi sabiex jagħmlu monitoraġġ ta' riżultat barra minn hekk dawn ir-rapporti mill-istituzzjoni supremi tal-awditjar li aħna eh, rajna jgħidu li m'hemmx biżejjed informazzjoni dwar miżuri ta' integrazzjoni u hemm numru ta' djufijiet anke fis-sistemi ta' monitoraġġ tal stati membri għaliex il-monitoraġġ tar-riżultat tal-politiki ta' integrazzjoni permezz ta' data eh, affidabbli tista' tinsab biex inbidlu l-politika skont kif hemm bżonn. In-nuqqas ta' monitorat jista' iwassal sabiex ma jiġux indirizzati l-ħtiġijiet veru tal-immigranti. Mbagħad l-aħħar sfida, is-seba sfida li rajna għandha x'taqsam mal-kumplessità tal-koordinazzjoni tal-finanzjament. Il-leġislazzjoni tirrikjedi li l-Istati membri ikollhom mekkaniżmi ta' koordinazzjoni sabiex ikun hemm l-iktar sinerġiji possibbli u ma jkunx hemm irtubjar ta' xogħol, però l-aħħar sarriċ wara li mhux l-istati membri kollha kellhom dawn il-mekkaniżmi. L-istati membri biss kellhom linji gwida dwar koordinazzjoni hemm bżonn ta' rwol ta' tmexxija nazzjonali. Importanti meħabba il-livell il, il, il il-fatt li l-fondi qegħdin fuq livelli multipli. Aħna stemajna illi hemm fuq 400 organizzazzjoni differenti involuti fil-ġestjoni tal-miżuri tal-ġestjoni ta' fondi tal-Unjoni Ewropea bejn l-2014 u l-2020. Barra minnek hemm 500 korp ieħor fil-politika ta' kozzjoni illi jimplementaw il-finanzjamenti. Ġifiri, dawn in-numri biss jitkellmu dwar kemm hija sitwazzjoni kumplessa u kemm hemm ħtieġa għal iktar koordinazzjoni għax minn hemm mingħajr il koordinazzjoni hemm ir-riskju illi din il-kumplessità twassal għal politika ineffettiva. Dan din hija taqsira ta' dokumentana u ninsab ħerqana għal kummenti u mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Ivanova. Ma tantx hawn membri hawnhekk, però forsi għandhom xi mistoqsijiet iva. Nibdew bis Sinjura McIntyre u mbagħad is-Sur Hub. U mbagħad is-Sinjura Jungerius. Jekk jogħġobkom. Grazzi ħafna, Sinjura President ikolli ngħid. Huwa diffiċli li tara l-slides minn hawnhekk, jiġifieri napprezza jekk tatini kopja f'xi punt, però huwa rapport tassew interessanti, huwa importanti ħafna wkoll. Qed nitkellem anki mill-pożizzjoni tiegħi bħala membru tar-Renju Unit. Il-pajjiż tiegħi kellu diffikultà sabiex jintegra l-immigranti u dan għal numru ta' snin u naħseb illi jaħtieġa politika illi il-partiti politiċi kollha jridu jingħaqdu sabiex jaħdmu fuqha. Wara il referendu tar renju Unit mod partikolari kien hemm żieda fil-rejati ta' mibeda u dan minħabba nies injoranti biex inkun sinċira illi ħasbu li għandhom eh, il-permess li jesprimu il-mibeda u attivitajiet kriminali fil-konfront tal-migranti. Fil-reġjun tiegħi fil-Midwest Midlands, aħna bdejna proġett flimkien mal-kollegi tal-Partit Laburista però mhix inizjattiva ta' partit wieħed. Aħna bdejna dan il kolb flimkien sabiex ngħidu aħna il kolb kontra kull tip ta' rejat ta' mibeda u assolutament inaċċettabbli fil-pajis tagħna u fir-reġjun tagħna. Dan wassal għal ħidma tajba kellna konferenza għaż-żgħażagħ, iċċelebrajna kulturi differenti. Kien hemm ħafna attivitajiet u naħseb illi kienu ta' benefiċċju. Kien hemm appoġġ. Però indunajt illi dan huwa mod tajjeb ta' kif nintegraw lill-immigranti. Ovvjament aħna mużajniex finanzjamenti, finanzjamenti volontarji biss illi waslu Però dan minħabba l-fattu kolli l-qas biskodna fli jeżistu, naħseb li dak li għattinna l-lum u għatta tħassib, ġifiri hemm finanzjamenti disponibli, pero eh, l-approċ mux koordinat, hemm bżonn ta' iktar koordinazzjoni u hemm bżonn ta' reklamara aħjar għaliex jina nixtieq naħseb li bħala MEP għaddu jkolli għall-inqas għarfin ta' x'jeżisti ta' x'in-nies jistgħu ikollhom Jiġifieri na naqbel miegħek bisħieħ dwar il-ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni aħjar u e, natu iktar importanza li dawn il-fondi. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel, inti tkellimt dwar miżuri addizzjonali. Forsi tista' tagħtina xi eżempji ta' dawn il-miżuri addizzjonali. Qasam ieħor li jiena mħasba dwaru hija l-integrazzjoni ta' nisa spiss ikun hemm eh, ostakli bil-lingwa u spiss in-nisa jibqgħu id-dar waħidhom bil-limiti tan-normi soċjali tagħhom ma jkunux jistgħu jintegraw b'mod tajjeb u spiss jaddu żewġ ġenerazzjonijiet qabel ma dawn jitkellmu l-lingwa lokali u kollhom rwol fil-komunità u din hija xi ħaġa traġika aħna rridu li n-nisa jkollhom rwol indaqs fl-impjiegi, fl-imprenditorija, fil-rwol tas-soċjetà. U naħseb li rridu nagħmlu sforzi speċjali sabiex nintegraw lin-nisa. Forsi tista' tgħidilna ftit iktar dwar l-informazzjoni li ġbart u x'tajdilna dwar di sitwazzjoni. Grazzi ħafna Sur Hodge. Mela, nixtieq nagħmel mistoqsija u din il-mistoqsija nixtieq l-ewwel qabel kollox jekk permettu li norbot ma' komment tal-President dwar il-protesta tal-interpreti. Jina pjuttost sorpris bil-pozizjoni tal-Parlament Ewropew u l-autoritajiet fiħdana kontra l strike tal-interpreti. Jekk aħna l-qalba tad-demokrazija, jekk aħna l-qalba tad-dialogu, dialogu mhux nara laqet nara il-demokrazija u anqas il-qalb. Għandek turi rispett lejn l-individwi, il-ħaddiema. U għalhekk teħtieġ interazzjoni, dialogu, illi tfarfar, illi tiħu pożizzjoni bħal dik liħal Parlament Ewropew, ma nistax nifhimha. U personalment niskanta il-kumitat tagħna, speċjalment aħna li nieħdu ħsieb l-affarijiet soċjali marbuta mal-impjeg għandna noħorġu komunikat sabiex nuru biċ-ċar illi rispett u d-dinjità ma jħallukx illi kollok situazzjoni bħal din lejn il-ħaddima tijak. Issa dwar il-mistoqsijiet li xirressa għall-intervent tal mistid tagħna. għandu numru ta' kommenti l-ewwel net din hija kwistjoni sensittiva ħafna u komplikata. U nixtiequ fil-fatt direzzjoni ċara u strutturata. L-integrazzjoni mingħajr assimilazzjoni forsi tinstema ftita utopija. Trid edukazzjoni għal kulħadd pereżempju. Sabiex din l-integrazzjoni tkun sħiħa u kompluta. Xi minn daqqiet nistaqsu jekk nixtiqux l-integrazzjoni u l-assimilazzjoni tal-immigranti, forsi xi minn daqqiet ngħid le. Nofs l-Ewropej għandhom pożizzjoni negattiva lejn l-immigrazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi hija hekk. Ħsibtu qed taħsbu dwar l-użu ta' finanzjamenti u għajnuna fuq il-post biex noħolqu soċjetà ħolqien ta' infrastruttura, skejjel, toroq, tisħieħ tal-edukazzjoni, is-saħħa, is-servizzi tas-saħħa u l-kumplament. Forsi din hija il- l-aħjar direzzjoni sabiex nkunu nistgħu nippermettulhom li jkollhom dinjità u tranquillità f'pajjiżhom. Aħna li xogħol garantixxu l-paċi u biex nevitaw li jkun hemm dit. Din il-politika tal-immigrazzjoni saret fjask u jridu jattivaw ruħom b'mod ċaru deċis. Merkel tista' tippreżenta programm ta' immigrazzjoni issa f'Lulju mingħajr ebda soluzzjoni awtomatika. Iridu nifukaw fuq il-lejun fuq il-pajjiżi ta' oriġini u nużaw fondi għal dan il-għan. Thank you, thank you for your uh, presentation. Il-kalima li mezz, grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek, grazzi tal-rapport. fi żmien meta kulħadd Inti għajt illi għanna kriżi tal-immigrazzjoni naħseb illi tajjeb ukoll illi turi fir-rapport xi jista' jsir, xi jista' jsir aħjar milli qed isir bħalissa. Sinra McIntyre qalet illi ma kienx konxja li hemm dawk il-fondi kollha jiena nħossni iktar ħilsa li ngħid issa li anki jien. Mistoqsija forsi lis-segretarjat. Di il-fondi Emri liema kumitat huwa għandu x'jaqsam ma' dawn il-fondi aħna għax aħna qatt ma tkellimna f'dar kumitat dwar dan. Il-kumitat libe tajjeb mela forsi Anki għaw eżempju ta' azzjonijiet mhux daqstant koordinati tajjeb minn ħatana. Għandi mistoqsija. Ħafna mill-problemi illi inti semmejt huma sfidi għall-istati membri. Naħseb irridu naħsbu dwar kif nistgħu inwaslu għal dibattitu innovativ l istati membri dwar it-sejbiet tar-rapport tagħkom. Naħseb li dan ikun utli. Jina ġejja mill-Olanda. U naħseb li għamilna deċiżjoni żbaljata minħabba l-biża' minħabba ir-rabja fis-soċjetà. dwar programmi għall-immigranti qed najdu li mux ħanamlu politiki specifikament għall-immigranti u nagħmlu programmi għal pereżempju dawk li ma jifux jaqraw u jiktbu, però ma ngħidux li qed nifukaw fuq l-immigranti. U parti mill-ispjegazzjoni hija illi naħsbu li jekk ma namlux dan Umbat n nies jazbu li nix politika l-immigranti ġifiri dan ċirko fizzjus. Għandkom pjanijiet sabiex twaslu għal dibattiftu fuq livell tal-istati membri. B'dan ir rapport għandkom xi suġġerimenti? sabiex minnaħa tagħna wkoll inwaslu għal ċertu riflessjoni fl-istati membri u mbagħad il-koordinament tal-istati ah, tal-finanzjamenti anzi. Nara li hemm iżejjed eh, organizzazzjonijiet involuti 400-500, però minna l-oħra naħseb li jekk verament iġtiet tintegra l-immigranti fis-soċjetà tiegħek, l-aħjar u għarrit tibda fuq livell lokali. Forsi bħalma semmitantija, l-eżempju taħħa tajjeb. Per eżempju, tista' tinvolvi komunità ta' negozju lokali sabiex joffru taħriġ jew affarijiet simili ma taħsibx li hemm riskju jekk tgħid li rridu iktar koordinazzjoni illi norganizzaw l-immigrazzjoni minn fuq għal isfel. Dan huwa l-aħjar mod kif nindirizzaw is-sitwazzjoni. Forsi aħjar minn isfel għal fuq. Għaliex hemm ħafna nies involuti fuq bażi volontarja fis-soċjetajiet differenti. Jekk inti tajt illi 400-500 organizzazzjoni huma iżejjed memx ir-riskju illi e, e indaħlu organizzazzjoni kbar li fl-ħar mill ma jagħmlux il-ħidma tagħhom b'mod xieraq. Grazzi ħafna. Ser namel mistoqsija jina u kol. Marbuta ma dak li għalet il-sinjura Jongerju sissa integrazzjoni minn isfel għal fuq jew minn fuq għal isfel. Aħna qegħdin fil-Komitat Empl. U dan il-Komitat għandu responsabilta kbira f'nimkien ma' komitati oħra sabiex juri modi konkreti ta' kif insolvi l-problemi li hemm fl-istati membri marbuta ma' l-integrazzjoni jew in-nuqqas ta' integrazzjoni tar rifugġati. Naddi għal pajjiżi fl-Iżvezja għandna għandna popolazzjoni ta' 10 miljuni u ħadna madwar miljun refuġjati f'perjodi f'perjodu qasir ħafna xi wħud telqu u sabu postijiet oħra fejn jgħixu però ħafna għadhom fl-Iżvezja. Fuq livell politiku Irridu naslu għal pożizzjoni komuni. Irridu nsibu soluzzjonijiet mhux biss illi nindirizzaw il-kriżi għal ftit xhur jew ftit snin, però għal dejjem qed nitajjelmu dwar l-integrazzjoni, dwar il-konsens politiku fi Svezja. Ħafna mill-integrazzjoni għandha x'taqsam ukoll mas-suq tax-xogħol. Hemm ftejmiet mal imsieba soċjali li jagħmluha possibbli illi dawn ir-refuġjati jibdew jaħdmu fuq posta xogħol mingħajr ma jkunu jafu kelma Żvediż. fl-istess ħin ikollhom il-possibilità illi jitħarġu f'lingwa ġdida. L-imsiba soċjali fl-Iżvezja l-impjegati u dawk li jħadmu waslu għal ftehim illi ser jagħmel ġestjoni ta' sitwazzjoni flimkien. Ovvjament fuq livell politiku il-gvern huwa involut, però huma l soċjali li ddeċidew kif jintegraw lir-refuġġati. Integrazzjoni fuq terminu ta' żmien twil permezz tal-ħidma ordinarja fis-suq tax-xogħol Żvediż. Hija xi ħaġa komplikata u f'xi setturi tal-pajis, xi partijiet tal-pajis, però eh, din l-integrazzjoni diġà qed taħdem, però hemm ħafna problemi wkoll. Irridu nkunu konkreti. Nispera li r-riżultati tal-Iżvezja jkunu utli u jkunu importanti wkoll għal stati membri oħra. Għaliex qed nitkellmu dwar kif għandna nintegraw Però hemm differenzi hemm min vera iħossa l-immigranti u hemm min razzist, però irridu nkunu prattiċi. Nitkellmu inqas u naħdmu iktar. l-imsiba soċjali fl-Svezja u forsi fl stati membri oħra jistgħu jsibu soluzzjoni jekk għandek ix-xogħol u għatajja tfal biex tara li ġenituri tiegħek għandhom xogħol barra mid-dar, titgħallem il-lingwa b'mod prattiku. Qed taqla l-flus tiegħek stess. U bekk għandek dinjità. Bekk jiena taw is-seta dawn in-nies. Ġifieri għandek modi differenti ta' kif tindirizza din is-sitwazzjoni. L-integrazzjoni tar-refuġġati mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmlu fi ftit snin, tliet snin pereżempju, din it-tul ħafna. Issa l-mistoqsija tiegħi. Għandek xi tip ta' lista pratika ta' x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu nagħmluh? Forsi mod mifrux, forsi tindirizzaw kolli differenzi bejn l-istati membri, sitwazzjonijiet differenti. forsi jista' jkollna lista prattika għal kull komunità, għal kull stat membru li jistaw jaħdmu fuqa, jaħdmu skonta jew kontrija. Però hemm xi stati membri fl-Unjoni illi irnexxielhom fuq skala żgħir, fuq skala kbira u waslu għal bidla bil-ħidma tagħhom. Waslu għal riżultati prattiċi. Però rridu nkunu moħna miftuħ, irrid ikollok is-soluzzjoni partikolari fl-istati membri. Għandek ħafna mistoqsijiet, Sinjura Ivanova. Very interesting one, so thank you very much. Kien hemm bosta mistoqsijiet interessanti u nixtieq nirringrazzjakom il-kol tal-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom. Mela nibda bl-aħħar klim tiegħek integrazzjoni iva u minnu. Dak huwa proċess twilu diffiċli jieħu snin biex tadatta u tintegra. Umba tkun tista' tkejjel ir-riżultati din jew għadhom ir-raġunijiet il għala ma daħalniex rapport speċjali minkejja illi ngħid illi dak kien lantana. Aħna skoprejna illi bħalissa għanna limitazzjoni ta' dak li huwa disponibbli u għal daqstant ridna um, ehm, revizjoni tal-xenarju tal-panorama u naraw eżattament nimxu minn hemmhekk. Mixja mit flura mela għalissa bdejna pass numru wieħed biex nifmu l-istampa ġenerali naraw l isfidi x'inhuma u nqajmu dibattitu dwar il-punt tal-Sinjora Youngers fuq eh, dibattitu fl-istati membri dan huwa dak eh, illi nagħmlu aħna meta jistidnuna mmorru għal dibattiti anki fil-parlamenti nazzjonali hija idea tajba din. Din hija politika li mhix politika Ewropea ma semmejt inti. L-implementazzjoni ssir fuq livell lokali u reġjonali. U bekk il-miżuri implementati huma rilevanti għal persuni f'dawn il-komunitajiet lokali Ma Signora McIntyre, jiva naqbel perfettament dan huwa eżempju tajjeb għall sfidi li identifikajna. Waħda minna hija dritt ukwali u l-oħra hija l-sfida tal-kontra diskriminazzjoni, il-mibeda diskriminazzjoni, reati hemm bżonn ta' eżjed sforzi komuni dan huwa dak li identifikajna. Dwar il-finanzjament, Naħseb huwa ovvju u ta' sfida importanti il għaliex jekk. Ma tkunx taf kemm hemm ħtieġa l-finanzjament diffiċli tkejjel u tlaqx riżultati. Wara li tkejjel dawn ir-riżultati u tara x'direzzjoni qed tieħu. Dan se jwassal għall ineffiċjenzi Mela iva l-edukazzjoni, taħriġ, korsijiet tal-lingwa, l-integrazzjoni tan-nisa, korsijiet ta' imprenditorjat dan ma japplikax għal kull stat membru. Palma qedtu minnhom din taħdem bil-kontra l-ewwel ix-xogħol u mbagħad it-talim tal-lingwa wara. M'hemmx metodu illi jaħdem għal kulħadd. Iżda sim tal-ħjar prassi, xaġġorita mal il l-Kummissjoni, u pass fil-direzzjoni tajba il li bekk nistaw nitalmu minn xulxin. Id-dejta hija limitata biex skejjel eżattament l-effetti tal-isforzi mirati lejn l-integrazzjoni tan-nisa ma nistax ngħidilkom l-għalda kull anqas għal kwalunkwe grupp vulnerabbli ieħor għax diffiċli għal figuri biex tiksibhom preċiżament, wala sat ma nistax nagħti figura għan-nisa. Dan huwa proċess li ħin forsi eventualment jista' jkollna iżjed informazzjoni kien hemm kummenti li saru dwar l-integrazzjoni. Li huwa proċess illi jimxi f'żewġ direzzjonijiet dan deġa semmejni fir-rapport tagħna fil-proċess ta' integrazzjoni hemm żewġ naħata. F'post inti tilqa u f'post inti tagħti u tibgħat. Mela, meta tiddiskuti ġenerali, l-immigrazzjoni ġenerali, qed naraw f'din il-paper bħalma ngħidu l-ew fil-introduzzjoni, l-integrazzjoni hija l-aħħar parti minn proċess twil ferm. għal integrazzjoni bottom up u top down jiena lest nindirizza fis-sens illi ma nix qegħdin nofru rakkomandazzjonijiet jew riċetti għal kif tilħaq l-integrazzjoni konklużjonijiet konklusivi m'għandniex iżda aħna identifikajna l isfidi u rajna ħtieġa għal koordinament dana ma jfissirx illi aħna qegħdin nisħu għal iktar politika komuni u armonizzazzjoni u x'nafien. Il-punt hawnhekk u illi għandna nevitaw id-duplikazzjoni għandna nifmu perfettament il-differenza fil-finanzjamenti sabiex nevitaw il-miżura tkun finanzjata minn fondi li ma nafux bnejn ġew, ikollok taħlita anke ta' finanzjamenti fuq livell lokali, reġjonali, Ewropew u twassal għall ineffiċjenzi fl-infieq fejn il-flus ma jintużawx bl-aħjar mod possibbli. għal koordinament u idea aħjar ta' kif jaħdem il-qafas titkun ċert li ma jkollokx ineffiċjenzi. Ippermettu li nikkonkludi b'kumment li semmejt int dan mhux rapport u għattulkom diġa preċedentement dan ma jaqax fil-paper l-integrazzjoni tal-posta xogħol hija lan ħari għaliex inti tasal titallem il-lingwa, titallem il-ħiliet biex tispiċċa fis-suq tax-xogħol. Mela ma ħnax qegħdin weddu xejn għaliex għadduk minni wis, iżdek ħankomplu bl-awditjar fuq dan is-suġġett rakkomandazzjoni bħal din. Less talk, more action, inqas klim iżjed fatti. Grazzi ħafna. Thank you very much for coming here and having this discussion. Grazzi ta' din id-diskussjoni. Aħna ħerqanin illi nerġgħu nilqgħu fosta fil-ġejn qarib. Okay, uh, we will have the voting session. Mela, is-sessjoni tal-votazzjoni tibda fl-10 bum u għalda stant nistennew 6 minuti sabiex jaslu iżjed membri. tistgħu tbaċċu ftit għal 5-6 minuti. Okay, friends, we shall vote, although we are not that many here, but... Mela, kollegi, nistaw nibdew minn kelli l-attendenza mux dastant numeruza, pero nimmaġna li il-membri l-oħra illi mux hawnhekk għallaqa impenjati b'attivitajiet oħra. Għandastant, nistaw nibdew bla bosta opinjoni fuq il- prodotti personali nibdew b'emenda 25 dawk favur, dawk kontra, d-deċ. Mela titlu wieħed emenda 26 dawk favur, kontra, d-deċ. Emenda 170 taqa' Mela dawk favur dawk kontra sanzjonijiet ma' d-deċ. Emenda 172 dawk favur kontra astensjonijiet diet Emenda 173 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Għamaddiċ. Emenda 174 ah, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 175 favur kontra l astensjonijiet ma deċ. Emenda 176 dawk favur kontra l astensjonijiet Mela taqa. Verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Mela, 178 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma' deċ. 179 dak favur kontra assenzjonijiet maddeċ 180 dak favur kontra assenzjonijiet niverifikaw 180 ma kienx ċar 100% votazzjoni miftuħa u nala issa votazzjoni għaddiet għaddiet 21 vot favur. 181 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Votazzjoni s-sama luqa. U għaddiet 23 vot. 182 dawk favur le taqat korġu president mela ngħaddu għal 183 184 ja 185 186 u ngħaddu bekk għal 187 dawk favur dawk kontra astensjonijiet m'għaddiċ 188 taqa, 189 taqa, Miaw design design 190, u design dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Mija sitta dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. taqa taħt taqassa 200 dawk favur taw kontra sensjonijiet għaddiet. Emenda 201 dawk favur kontra sensjonijiet għaddiet. Emenda 202 dawk favur kontra sensjonijiet maddiċ. 203 taqa għal daqstant naħdu għal 204 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 204 verifika elettronika. Nalqu bekk il-votazzjoni u għaddiet 22 vot favur. 205 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet 206 taqa 7 8 9 dawk favur dawk kontra estensjonijiet maddiċ 211 għadastant 212 favur kontra astensjonijiet verifika elettronika verifika miftuħa Narru il-votazzjoni għaddiet 21 vot favur. 213 dawk favur kontra 213 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. 21 vot. Kompromess 8 dawk favur kontra astensjoniet, għaddit. Kompromess D dawk favur kontra astensjoniet, għaddit. 219 dawk favur kontra astensjoniet, maddeċ kompromess sakka favur kontra astensjonijiet għaddiet. 223 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 224 taqa 225 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 226 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 227 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 228 u 29 jaqaw għal stand għamna dwar 230 dawk favur kontra irridu verifika elettronika l-230 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ 23 vot kontra. 231 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 232 flimkien mal-emenda 233 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mitejn erba' dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddeċ 235 dawk favur kontra astensjonijiet ddeċ 236 dawk favur kontra astensjonijiet naħseb ddeċ iżda tajjeb ikollna verifika elettronika votazzjoni miftuħa ddeċ 18 bil-vot kontra. 237 flimkien ma' 238 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma' ditx. Emenda 239 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma' ditx. Emenda 204 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma' ditx Emenda 241 dawk favur kontra sessjonijiet stazzjonijiet deċ. Mela 244 dawk favur, emenda 244 favur kontra verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Għaddiet b-20 vot favur. Naddu bekk għal-emenda 246 dawk favur kontra astensjonijiet. Verifika elettronika. Għaddiet 20 vot favur. 248 dawk favur dawk kontra verifika elettronika votazzjoni miftuħa nalqu bekk il-votazzjoni u għaddiet 24 favur 249 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma' 250 dak favur kontra għaddiet 251 dak favur kontra Mitejn u verifika elettronika. Unna l-qobbek il-votazzjoni għaddiet b-26 vot favur 252 daw favur kontra astensjonijiet ma deċ. Mela 253 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma deċ. 254 dawk favur kontra astensjonijiet ma deċ u dan ifisser illi 255 jaqa. Yes, we go to amendment 2. Mela naddu għal 260 dawk favur kontra l-asunijiet d-deċ. Emenda 260 verifika elettronika miftuħa. Nalqu bekk il-votazzjoni għaddiet bit 22 vot favur. Amendment 6. Amenda 261 taqa. Amenda 262 flimkien le. Mela favur kontra astenzjonijiet ma deċ. Issa niċċekjaw l-emenda 262 u il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għedin naraw illi għaddit 21 vot. Issa taqa 263 issa mmorru għal kompromess ċe favur kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess dissa favu, kontra, astenzjonijiet u kompromess għadda, emenda 272 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 274 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 278 favur kontra astenzjoniet għaddit 280 favur kontra astenzjoniet maddiċ 281 favur kontra astenzjoniet maddiċ 283 favur kontra Aħjar niċċekkjaw 283 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva sa maluqa. 20 vot favur. Emenda 10 favur. Kontra. Astenzjonijiet aħjar niċċekkjaw l-emenda 10 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit b'żewġ voti. Emenda 285 le din taqa immorra 286 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 10 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa imorru għall-emenda 289 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 290 favur kontra astenzjonijiet jina najt li għaddit. Emenda 12 taqa' Emenda 13 favu kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 296 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 297 favur kontra astenzjoniet għaddit. ħan iċċekjaw 297 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqasa. Iva għaddiet 19 il-vot. Il-menda li mistaqa u morru u l-emenda 300 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 200, anzi, emenda 300 u għed favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 302 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 303 taqa, 304 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 305 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ 306 favu kontra astenzjoniet aħjar neċċekja biex nkunu żguri. The vote is u l-votazzjoni issa magħluqa u għaddit b-36 vot. 307 sa' favur kontra astenzjoniet maddeċ 308 favur kontra astenzjoniet għan iċċekjaw 308 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 23 eh, vot emenda 309 għaddiet, waqat anzi 310 favu kontra astenzjonijiet jina najt li għaddiet. Issa. 311 favur. Anzi, taqqa għati korreġi ruħal president. Imorru għal 312 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 315 favur kontra astensjonijiet għaddit. 316 u 17 jaqaw kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess E favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 363 favur kontra stenzjoniet għaddit 364 favur kontra stenzjoniet maddiċ 366 favur kontra astenzjoniet maddiċ 367 favur kontra astenzjoniet maddiċ 370 favur kontra astenzjoniet ma diċ 372 favur kontra astenzjoniet ma diċ 373 favur kontra astenzjoniet għaddit 375 favur kontra aħjar niċċekjaw 375 votazzjoni miftuħa. And uh, it's now closed. Uh, votazzjoni maluqa u għaddiet per 20 vot. Permettuli 376 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 375 377 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għaddit 380 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess B favur kontra astensjonijiet għadda Kompromess 14 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 394 favur kontra astenzjonijiet għaddit imma ħjar niċċekkjaw l-emenda 394 u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? u għaddit b'27 vot. Issa 396 favur kontra astenzjonijiet Aħjan niċċekkja. 396 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit b'żewġ voti. Emenda 397 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess 15 favur, kontra, astenzjonijiet għadda, 401 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 404 favur, kontra, aħjar niċċekjaw 404. Votazzjoni miftuħa. U issa votazzjoni maluqa. U maddiċ. 22 vot. Kontra. 405 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 406 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Nċekjaw 406. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ b'żewġ voti. Ġifieri satax il-vot kontra 407 favur kontra astenzjonijiet għaddit 408 favur kontra astenzjoniet għaddit 409 favur kontra astenzjoniet għaddit 410 favur kontra astenzjoniet maddiċ 411 favur kontra astenzjoniet maddiċ 412 favur kontra astenzjoniet maddiċ 412 413 favu? kontra astenzjonijiet aħjar niċċekkja 413 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u għaddit 25 vot favur kompromess 16 favur kontra astenzjonijiet għadda 417 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 418 ta' amru l-emenda 417 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 420 favur kontra aħjar niċċekkjaw 420 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. SND għandu membru zejjed li vota. Tajib wis għaddit żewġ voti. Issa morru għall emend 422 favur, kontra, astenzjonijiet, nasib se jkonna nkunu żguri u għal daqstan taħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 422. Votazzjoni magħluqa għaddit b'vot wieħed biss. Emenda 3 423 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 424 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 425 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 426 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 427 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 428 favur taqa. Issa mmorru għall-emenda 429 favur kontra astenzjonijiet għaddit 430 u 431 flimkien dak favur kontra astenzjonijiet għaddew 432 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. 433 taqa. Anke 434 taqa. U għallek imorru għall-435 dawk favur kontra, astenzjonijiet, aħjar niċċekkja emenda 435 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Bżewġ voti. Issa immorru għall-emenda 19 dawk favur kontra, astenzjonijiet, għanna bżon nitċekjaw dispeċini tajt il-President votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 17 u votazzjoni samaluqa u maddiċ b-22 vot kontra issa emenda 20 anzi 437 le anzi l-emenda 20 għalissa dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit għalek 437 mbagħad taqa kif ukoll 438 u immorru għall 439 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 17 favur kontra astenzjonijiet għadda. 448 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 22 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Anzi, maddiċ, tekorreġi ruħal president. Okay. So it was minus on... Mela, għaddit, 22 għaddit. Tajab wes, ħankunu ċari, l-emenda 448 ma ddiċ u l-emenda 22 għaddit. Issa, immorru għall-emenda 452. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. 453 dawk favur kontra astenzjonijiet Ħen iċċekkjaw 453 u l-votazzjoni miftuħa. And the vote is now closed. And it's Sal-votazzjoni maluqa. U l-votazzjoni għaddit. Uh, amendment... Uh... Amenda 455 dawk favur kontra uh, madiċ. 460 dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ 461 favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess 18 favur kontra astenzjoniet għadda emenda 469 anzi, tiskuza ruħal President 479. Dawk favur, kontra, aħjar niċċekkjaw 479 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa huwa negattiv. Ma ditx. Eh, Amendment 478. The... Emenda 478 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ, nivverifikaw. Emenda 478. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet 22 vot. Emenda 481 daw favur, daw kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 24 daw favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Imma jern verifikaw. Emenda 24. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 24. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Għal darba. Emenda 482 favur. Kontra. Astensjonijiet. Nasib li maddiċ imma nasib naħseb aħjar nivverifikaw din ukoll. Emenda 4 8-2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 22 vot. Emenda 483 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 4-8-4 dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 484 8 4 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 4 Anzi, Iva diġa votajna fuq di tajt il-Sinjor President, nivvota fuq amenda msa. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, niverifika. 485. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddit b'għoxrin vot. Emenda 486 din taqa anki emenda anzi nadu għal emenda 487 daw favur, daw kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 488 din taqa, emenda 489 ta' favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 490 ta' favur, ta' kontra, astensjonijiet, Għaddit. Emmenda 491 daw favur, daw kontra, astensjonijiet, għaddit. Emmenda 492 daw favur, kontra, astensjonijiet, verifikaw. 492 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet b'21 vot. disajn dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 495 din taqa u disajn dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 496 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 497 dak favur kontra astensjonijiet għaddiċ. Emenda 498 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 499 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 500 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 501 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 502 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 503 kien l-istess tajt il-Sinjor President le mela emenda 503 ta' favur kontra astensjonijiet maddiċ 504 favur kontra astensjonijiet maddiċ 505 ta' favur kontra astensjonijiet għaddit 506 Dak favur, dak kontra, astensjonijiet, għaddiet. 507 taqa, 508 dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 509 din taqa, 510 dak favur, kontra astensjonijiet ma diġ. 511 indi ġawaqet, Emenda 27 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 28 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 29 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 30 Anzi, nivverifikaw emenda 29 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-lu għaddiet 21 vot. <coughs> Id-dispjaċini għal-uġi tiegħi tajt is-Sinjor President. Kompromess A, favur kontra għaddit, emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 31 daw favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 23. Anzi, 32 daw favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 2 daw favur kontra Niverifikaw emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit 25 vot. Emenda 35 ta' favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 36 ta' favur. Mux għettollu dejkom sew. Tajjebek. Għaddit. Emenda tlieta ta' kabut kontra astensjonijiet Niverifikaw minn dat li ta' votazzjoni miftuħa samaluqa Għaddi bżewġ voti emenda 37 favu kontra assenzjonijiet għaddiet Emenda erba dawk favur kontra. emen emenda erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet bit-23 vot. Emenda 38 it-tieni parti dawk favur kontra nivverifikaw emenda 38 għaliex eh, hemm ftit wisq differenza. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet b'żewġ voti. Emenda numru 5. Dak favur. Kontra astensjonijiet. Għaddiet. Emenda 39 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 40 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 42 dawk favur kontra astensjonijiet Niverifikaw emenda 40, anzi wieħed war 42 tajt is-Sinjor President. Votazzjoni magħluqa u l-emenda ma ġietx aċċettata. Emenda 44. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Ma ġietx Emenda 45 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 46 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 47 dawk favur kontra astensjonijiet Nifverifikaw emenda 47. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet 24 vot. Emenda 50 da favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Emenda 51 da favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Emenda 52 u 53 u 54 Anzi, tajt, Signor President, Emenda 52 u 53 flimkien dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Maddewx. Emenda 54 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 55 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 56 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 57. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 58. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 59. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 60. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 61. Daw favur, kontra nipperifikaw emenda 61 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex 21 vot. Emenda 62. Dawk favur kontra assenzjonijiet Għaddit. Emenda 63 da' favur. da' kontra. astensjonijiet. Naħseb li għaddit. Però nivverifikaw jek intom għamet titolbu dan. Emenda 63. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mandiċ, vot wieħed biss. Emenda 65 flimkien ma' 66. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma' dewx. Emenda 68 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 69 dawk favur, dawk kontra, anzi din ta' din l-emenda mela ngħadu għall emenda 70. Dawk favur, daw kontra astensjonijiet nifverifikaw emenda 70 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma ddiċ berba foti. emenda 71 daw favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess wieħed dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 78 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 79. Iva, emenda 79 dak favur law kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 81. Da favur. Kontra. Naħseb illi maddiċ. Emenda 82 da favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 83 da favur. Kontra astensjoniet diffiċli li nara. Nasib li għaddit. Emenda 84 taqa. Mela ngħaddu għal emenda 85 da' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 86 da' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 87 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 88 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 89 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda design din taqa. Emenda wieħed design dak favur kontra astensjonijiet ddiċ. Emenda seba dak favu kontra astensjonijiet ddiċ. Nivverifikaw emenda seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Iva għaddiet 39 vot fil-fatt ġiet aċċettata. Naseb tajjeb li nidu pawza jekk inkunu jilna nivotaw għal nofsija emenda 92 dawk favur, daw kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 8 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 2 dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 97 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 99 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 98 taqa' emenda 100 Tab favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda tnejn din taqa, emenda tlieta dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 104 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 105 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 106 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 107 dak favur kontra astensjonijiet nifverifikaw emenda 107 naraw kif inhuma l-affarijiet emenda 107 votazzjoni magħluqa m'għaddiċ Emenda 108 daw favur kontra. Nasib aħjar nerġgħu nibverifikaw din ukoll għax eh, ftit hemm differenza. Niftu l-votazzjoni fuq emenda 108. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit b'vot wieħed biss. Emenda 109. Dawk favur. Kontra. Aħjar nivvotaw fuq dan ukoll. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 109. Votazzjoni għadha miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda ddit b'żewġ voti. Emenda 110 Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess G, dawk favur, kontra, Nivverifikaw kompromess ġe. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa għaddit bi 22 vot kompromess li ta' daw favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 114 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 115 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 116 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 117 dawk favur kontra astensjonijiet. Għaddiċ. Niverifikaw 117. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 117. L-emenda bit bitlet voti. Ngħaddu għal kompromess ħamsa dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 117 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 121 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 102 123 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 126 l-ewwel parti dawk favur kontra ma sibtu biex emenda 126 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet ma diċ Niverifika. It-tieni parti. Votazzjoni issa maluqa fuq il-verifika ta' parti tnejn u din il-parti ma ġietx aċċettata. Emenda 127 dak favur kontra astensjonijiet. Irridu nivverifikaw emenda 127 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet vot wieħed biss. Emenda 128 dak favur kontra astensjonijiet. Għaddiet 129 dak favur kontra astensjonijiet. Għaddiet kompromess 6 dak favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 7 dak favur kontra astensjonijiet Ascensjonijiet għadda jekk jaġabkom zommu skiet waqt il-votazzjoni tajjeb grazzi ħafna it-paċ biex ħallu ħal wara Nadu għal emenda 139 daw favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. 140 daw favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. 141 daw favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 142 Nivvotaw fuq din l-amenda 142 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 143 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 144 flimkien ma' 145 dak favur kontra astensjonijiet għaddew. 146 tlaqa nadu għal 147 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Niverifikaw 147 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda għaddit bit tliet voti. Emenda 100 54 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 155 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 156 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Tiv niverifikaw fuq Emenda 156, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa, għaddiċ b'oxrin vot. Emenda 157 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiċ. 158 l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet nivverifikaw emenda 158 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa Għaddit 22 vot ngħaddu għat-tieni parti dak fawu. kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 159 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 160 din taqa. Emenda 9 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 161 Din hija identika għal emenda 162. Dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 163 dawk favur kontra astensjonijiet nivverifikaw għal darboħra emenda 163 kontra. Għaddit. 164 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 165 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 166 dak favur kontra astensjonijiet ma nistax nara nivvotaw fuq emenda 166 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa din l-emenda m'għaddietx għal vot wieħed biss emenda 167 daw favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 169 taqa għalhekk nivvotaw fuq il-abbozza opinjoni jekk kif emendata votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 35 favur, erba kontra u żewġ astensjonijiet. Grazzi ħafna. Ifirħu lir rapporter Okay, uh, then uh, we are going to have the economic Issa ser naddu dialogu ekonomiku skambju ta' opinjonijiet dwar is-semestru Ewropew tal-2018 il rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi. Dan flimkien mal-Viċi President u l-Kummissarju is-Sur Dombrovskis il-Kummissarju għall-Impjiegi Affarijiet Soċjali, l-Ħiliet u l-Mobilità tax-xogħol Marian Tyson u s-Sur Moscovici. Anzi, s-Sur Moscovici jiskuża ruħu illi ma jistax ikun parti minn dan id-dialogu llum.